għujących sprawozdań. Grazzi ħafna, issa mela imurru għall-agenda tagħna. Għanna prezentazzjoni qasira ta' dawn ir-rapporti l-ewwel mill-Onorevoli Rozier fuq il-miżuri leġittimi għal ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku. Ir-rapporter għal erba' minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Mela, meta inresqu ħidma bħal din, passoltu wieħed jirringrazzja lil kollegu jiena dan namlu li kieku ma l-ewwel nixtieq nirringrazzja persuni oħra nixtieq ngħid eh, grazzi l Antwan Delu Raffaella Le, eh, grazzi Irene Flasho, grazzi Robert, grazzi daw kollha illi xi ġurnata jew oħra għamlu din l-għażla koraġġuża li jitkellmu. Mhux faċli għax biex ikunu whistleblowers ma tantx huwa faċli id jaslu l-interess pubbliku, interess etiku u dan għar-riskju tagħhom stess. U għalhekk nixtieq nisħaq li l-ewwel darba li l-Parlament adotta test fuq il-protezzjoni tal-informaturi. Sorpriża din għax istronijiet oħra diġà adottaw risoluzzjonijiet fuq dan is-suġġett mod partikolari naħseb il kunsill tal-Ewropa li adotta risoluzzjoni fl-2014 li tifissa għanijiet ambizzjużi ħafna fejn aħna wkoll abbasajna eh, ruħna fuqhom. U jina għat eh, xaħġa fuq Antwan del Tur fuq oħrajn u nixtieq nisħaq ukoll li dan il-Parlament ta' spiss ukoll għamel talba għal protezzjoni ta' dawn l-informaturi u dan f'qafas ta' rizoluzzjoni illi ġew wara il-Lux Leaks, per eżempju rapport speċjali ta' Tax 1 u 2 u għalhekk iva aħna eh, nirringrazzjaw dawn l-informaturi kollha aħna ħadna miżuri biex nġiddu kontra l-evażjoni fiskali dan mħabba fihom, ħidma tagħhom imma għandu Teltur Raffael Rafael Aje issa ġew ikkundannati l ħabsu għalek għalhekk aħna naħdmu biex intejbu l-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini Ewropej fil-ġidda kontra l-evażjoni ta' taxxima ma huma kundannati. U għalhekk huwa importanti ħafna illum dan il-Parlament jadotta uh, strument biex jħarsu dawn l-informaturi fl-Ewropa. F'dan it-test aħna ppreżentaw qafas li sta jkun bażi tajjeb tajba effiċenti. Mod partikolari nipproponu definizzjoni wiesa ta' informaturi tal-whistleblowers aħna naħsbu li ma rridx nżommu ma' xenarju pereżempju partikolari tal-konsulenti jew tal-impjegati, imma għandna bżonn eh, nitkellmu fuq in-natura tal-informazzjoni żvelata u la derba ikun hemm din informazzjoni pubblika fuq dak li qed jiġru fuq affarijiet qed jiġru kontra l-interess eh, pubbliku Ewropew, dawn l-informaturi b'żonn ikunu mħarsa x'tip ta' protezzjoni mbagħad nafu ta' spess meta nitkellmu aħna jkollna ħafna professjoni, jkollna ħafna pressjoni u e, periklu u ovvjament min jaħbad kontra dawn in-nies hemm bżonn jiġu sanzjonati, kastigati u l-preġudizzju wkoll hemm bżonn e, jitlob kumpensu għalhekk aħna nixtiequ l-informaturi jkollhom appoġġ e, legali, finanzjarju meta jkun meħtieġ qegħdin naraw f'ħafna każijiet dawn huma kundizzjonijiet ta' ħajja eh, negattivi ħafna, jitilfu x-xogħol, jibgħu il-dar, ikollhom risorsi minimi u hemm bżonn li jkun hemm appoġġ finanzjarju f'ċerti każijiet kif ukoll għajnuna psikoloġika għax kull derba din hija esperjenza negattiva ħafna għax huma jħabbru eh, wiċċhom ma' organizzazzjonijiet li għandhom mezzi kbar u għalhekk din iħtieġa illi kunem hemm bilanċ eh, aħna nixtiequ illi ngħinuh biex dawn l-informaturi li huma impjegati pereżempju li eh, ikun dak li ħaddem eh, jagħmel il-garanziji jekk ikun hemm xi teddid. U mbagħad aħna nixtiequ ukoll illi ikunem autorita indipendenti biex tkun tista' tgħin tagħti pariri lil dawn l-informaturi li huma sitwazzjoni eh, dajfa li soltu jaġixxu waħedhom U għalhekk dan in-netwerk ta' awtorità indipendenti fuq livell Ewropew li jista' jażgura koordinazzjoni u punt ta' referenza huwa importanti ħafna. Nieħu bħala eżempju każ li se niddiskutu wkoll din il-ġimgħa imma ta' natura differenti nitkellem f'dawn il-persuni kollha li sabu ruhom. quddiem Eh, pereżempju il-sarat mill-glifosat illi wkoll kien hemm eh, min ipprova anki dem l-industrija ta' Monsanto u għalek Njura Gratalu u għal daqstant eh, kella bżon l-għaluna tagħna u nishti nixtieq ukoll nitkellem fuq tentativ li ta' kollegi eh, minn banda l-oħra tal-emiċiklu illi jipprovaw jħarsu iva jajduma bil-fom illi ħarsu l-informaturi imma ma jħallux li dawn ikollhom rikors għall-medja, għall-stampa u għalhekk fil-każijiet l-iktar gravi, l-iktar problematiċi, korruzzjoni, pereżempju jew evażjoni tat-taxxa, nafu dawn huma l-każijiet fejn hemm bżonn li wieħed ikollu rikors għall-midja huma l-iktar esposti allura l-informaturi. Allura kif nistgħu nħarsum dawn l-informaturi għal dawn il-każijiet fejn hemm bżonn li tassew immorru għall istampa biex ikun hemm aċċess u eh, ineħħu s-sorsi ta' investigazzjoni ta' ġurnaliżmu. U għalhekk naħseb li hija ħasra illi aħna se natu għada se nitkellmu fuq il-kuraġġ ta' Dafne Kawanna Galizja u eh, għada u koll nasib kulħadd hemm bżonn jitkellem biċ-ċar fil-vot ta' nofsinhar għada. Grazzi ħafna Sinjura Rosier. Għanna l-proċedura tal-kaġ tiegħi u s-Sinjura Sojdrova. Grazzi ħafna. President, sinjurina, naqbel li għanna għafas legali biex niproteġu l-informaturi, specialment fuq livell nazzjonali. Dawn il-persuni, l-informaturi, li jiddeċidu jizvelaw informazzjoni segreta dwar xie attività illegali, jgħinu biex nġildu kontra l-evazjoni tat-taxxa, l-frodi, l-korruzzjoni Fuq livell Ewropew eh, bżonn noqogħdu ftit attenti għax dwar l-anonimat eh, nqodu attenti aħjar nejdu eh, nitkellmu dwar segretezza ġifiri l autoritajt ta' supervizjoni hemm bżonn ikunu jafu minn huma n-nies. Hemm bżonn nipproteġu l-informaturi billi nirriflettu fuq x'sen iksbu meta jizvelaw l-informazzjoni ġifiri dan huwa importanti irridu nirrispettaw imma wkoll il-legalità li teżisti wkoll fuq livell nazzjonali. Iva, grazzi. Is-Sinjura Julie Ward. Whistleblowers are essential for informaturi huma importanti biex għax jipproteġu l-interess pubbliku jaraw li jkun hemm trasparenza, integrità, integrità fil-ħajja pubblika. Meta nqisu dawn l-iskandli u l-ġimgħa l-oħra dak li ġara meta nqatlet il-ġurnalista Maltija Defni Karwana Galizja huwa importanti li jkollna pjantazzjoni fuq livell Ewropew. Meta nipproteġu l-informaturi nkun nipproteġu l-ġurnalisti u lejjun tagħhom, nipproteġu l-NGOs, libertà tal-espressjoni, il-verità. Jiena gburija li aħna qed nippromovu l-azzjoni Ewropea biex nipproteġu l-informaturi u l-Verġini Rozier verament nirringrazzja għal xogħol li għamlet fuq ir-rapport. Trasparenza demokrazija, il-medja libera, l-standards għolja pubbliċi u anki privati dawn huma l-valuri li nkunu qed nipproteġu meta nipproteġu l-informaturi ġifiri, hemm bżonn ikunu sodi fuq dan, speċjalment meta naraw li hemm ċertu attentati minn li jiġu mill-gruppi l-oħra bħal PPE li jippruvaw iġibu fix xej l-importanza ta' dan ir-rapport. Aħna ma rridux naraw li ma nagħmlu xejn fuq dawn l-affarijiet. Is-Sur Marijas. Grazzi ħafna, President. Fi żmien meta l-Ewropa għandha ħafna nies qiegħda, ħafna nis jiexu fil-faqar, ħafna dejn, huwa importanti li aħna naraw kif se nġildu kontra l-evażjoni eh, tat-taxxa u l-fat li n-nies ma jħallsux taxxa. U l-informaturi għandhom ruol f'dan kollu għax dawn jgħinu jizvelaw l-iskandli. Ġifri, protezzjoni l dawn in-nies hija essenzjali. Irrid ikun possibbli wkoll jiġu protetti minn meta forsi jkun hemm xi tpattija kontrihom. Nafu li fil-Greċja kien hemm min e, skandli dwar min kien qed jevita li ħallas sit taxxa Tajjeb li nipproteġuhom dawn in-nies, dawn l-informaturi, u nżomm u dimajnejna wkoll l-importanza ta' l-informazzjoni li jagħtu u jekk ikun hemm bżonn għalhekk ngħinuhom anki finanzjarjament jekk irridu li l-informaturi jkomplu eh, eh, ikunu jiġu jgħidulna l-affarijiet. Iva, grazzi. Jakov ċiċissa. Grazzi ħafna. L-informaturi huma għanna bżonnom u għal-daqstant bżon niproteġuhom. Jien nixtieq nirringrazzja s senjura Rapporter u daw kollha li ħadmu fuq dan dokument li għawet eċċellenti. Wasal iż-żmien li meta nitkellmu fuq libertà, demokrazija, mux l-ewwel darba li naħdmu fuq dawn il-valuri, ma tajjeb li nkomplu naħdmu bċertu ħeffa. U dan id-dokument se jimpermettilna li namlu dan. Hemm ċertu eżempji fil-Kroazja kien hemm informatur li zvela skandli flin dwar eh, eh, il-żejt eh, f'dan il-pajjiż li verament rajna l-affarijiet il-problemi jiġu sibnilhom il-kap wara li kien żvelat dan l-iskandlu f'pajjiżna. Grazzi. Uh, and now Euh, Deputy Luke Flanagan, take over, please. L-Onorevoli Flanagan, bil-mikrofonu. Meta nitkellmu fuq il informaturi kulħadd eh, jgħid ifaħħarhom, jgħidu li dawn ma nies eċċezzjonali li huma eh, għalbina imma mbagħad meta ikun hemm situazzjoni fejn mandomx għalfejn ikunu koraġġużi biex ikunu whistleblower. Meta tkun ħaġa normali li inti tizvela, eh, eh, f'pajjiżi jekk tkun informatur inti tispiċċa tibla kollox. Inti tispiċċa bil-problema, bil-problemi kollha li jista' timmaġina, tispiċċa bla xogħol, tispiċċa inti vittimizzat f'pajjiżi, per eżempju, fil-pulizija, fil pulizija meta jizvelaw il-pedofilija. Nafu li nies ukoll verament jiġu kalpestati wara li eh, jizvelaw l-iskandli ħafna drabi jiena naħseb li dan huwa bidu tajjeb biex min jinforma tkun ħaġa normali li jagħmelek. Iva, grazzi, Sor Flanagan. Is-Sur Caputo. Grazzi, President il-rwol importanti tal-informaturi f'dawn is-snin meta jkun hemm każijiet ta' interess pubbliku, rajna li dan kien eh, evidenti minn ċertu skandli li ħarġu fil-ambjent, fil-evażjoni tat-taxxa, fil-saħħa. Għalhekk qed hawnhekk qed nitkellmu fuq strumentant importanti biex eh, nisalvagwardjaw l-interess pubbliċi. Imma mhux biżejjed hemm wis affarijiet frammentati biex ikun hemm verament xogħol li jsir fuq livell Ewropew. Nafu li kien hemm ċertu normi internazzjonali biex jiġu protetti dawn l-informaturi u hemm bżonn naħna li ġiet il-regolajiet tagħna Ewropej nibbażawhom fuq dawn. Definizzjoni wkoll ta' informatur x'inhi tkun waħda wisa ħafna biex tkopri l-iktar numru kbir ta' sitwazzjonijiet u każijiet fil-privat u anke fil-pubbliku, Anke konsulenti pereżempju. Eh, il-każ ta' Defni Karwana Galizja ġurnalista u blogger, li kienet zvelat il- kienet imsejħa bħala il-mara tal-Wikileaks. Nafu iġifiri ġġara e, wara dan il-kas kif jiġu e, u kol trattati nis bħala. Ifa, kif il-Komissarju Moskovici għal il-ġemal oħra, l-Unjoni Ewropea, il-Kommissjoni għadha meta u nett biex niġildu kontra l-evażjoni eh, ta' taxxa. Imma jekk ma kienx hemm il-Lux Leaks ma konniex naslu Daphne Karwana Galizja, il-ġurnalista Maltija li nqatlet karozza bomba l-ġimgħa l-oħra. Kienet diġà kienet tkellmet mal-kumitat tagħna dwar l-iskandli ta' li kien qed ikun hemm Malta. Dawn in-nies verament jaħdmu li eh, biex jizvelaw skandli li jkunu qegħdin jimminaw id-demokrazija tagħna. Eh, Informatur eh, kellu ġi vittimizzat, oħra ġiet maqtula. Għalhekk il-leġislazzjoni tagħna hija importanti. Hemm ħafna korruzzjoni li tibqa' mistura għax ikun hemm il-biża biex tiġi żvelata bżon informaturi mm, eh, verament aħna għom. Grazzi. Grazzi, Signora Kato, Scott Kato. Issa, is-Signora Katerina. Grazie, grazie President. Cinici. Grazie. mill panapa Papers, l-Axlex, dawn l-iskandli kollha jorruna verament il-korruzzjoni fil-qasam tat-taxxa fuq livell internazzjonali. Kien hemm inizjattivi koraġużi ta' ċertu nies li rridu jizvelaw biex jipproteġu n-nies in ġenerali tajjeb li ġifiri dan il-parlament qed jitkellem fuq dan is-suġġett għax hemm diverġenzi bejn l-istati membri. ċertu informaturi f'ċerf stati membri li mhux biss ma jiġux protetti manzi jittieħdu passi kontrihom. Nirringrazzi lis sinjura Rozier talli ħejji dan ir-rapporti dwar in-norma in-normi bl-standards li rridu naraw mhux biss fuq il-livell ġifir Ewropew ma anke mill-istituzzjoni l dan dejjem mill-interess pubbliku. Grazzi ħafna. Uh, eh, Grazzi, onorevole Kinici. Grazzi ħafna, Sinjura. Is-Sur Kastaldossa. Grazzi, President qed nitkellmu dwar protezzjoni tal-informaturi tal-whistleblowers, ġifieri qed nitkellmu fuq ġlieda ta' veru kontra l-korruzzjoni. Imma mill-fatti qed naraw li sistemi ta' normi diverġenti jvarjaw minn pajjiż għal ieħor. Hemm ċertu pajjiżi fl-Unjoni Ewropea għandhom l-istituzzjonijiet eh, tajbin u b'saħħithom biex jiġu protetti l-informatori, ma eh, f'pajjiżi oħra eh, jittieħdu passi kontrihom u importanti għalek niggarantixxu li anki li jkun hemm l-anonimità fil-whistleblowers ikunu anonimi u naraw li ma jiġux vittimizzati mill fejn jaħdmu pereżempju u jiena naħseb għalhekk li tajjeb li l-onere tal-prova irridu nerġgħu naħsbuha. Ġifiri, ovvjament dawn mhux huma l-informaturi li jridu juru u jġibu il-provi. U forsi ta' min ukoll naħsbu fuq ċertu fondi għax hemm konsekwenzi ekonomiċi dan irridu nagħmlu aħna jekk verament irridu nipproteġu l whistleblowers għax inkella dawn ikunu koraġġużi imma jiġu faċċati mill-indifferenza u s-silenzju minn ħatana. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Castaldo l axħar mux lanqas. Signora Lernen. Kollegi, aħna verament meta nqatlet il-ġimgħa l-oħra Defni Garwana Galizja din il-ġurnalista Maltija, konna xokjati. Hija tkellmet fuq il-kriminalità. Il-każ tagħha huwa verament każ ta' estrem tal-li il-ġurnalisti jistgħu jedu għaliex għandna nipproteġuhom. L-anonimità tar-rapporti u anki lajnuna l-whistleblowers dan kollha l-affarijiet iridu naħsbu fihom u naraw li jsiru b'mod ġust u l-istess fl-Unjoni Ewropea Ewropea kollha fil-xiri pubbliku, fit-taxxa u setturi oħra. Hemm bżonn leġiżlazzjoni biex nipproteġuhom dawn il-whistleblowers għax nafu li dawn jizvelaw kriminalità, korruzzjoni ta' kumpaniji kbar. Grazzi. Is-Sinjura Tomasic. Grazzi. L-informaturi huma importanti għal kull soċjetà għax dawn huma nies li jinsow il-ħajja tagħhom stess u eh, ipoġġu ħajjithom friskju għall-interess pubbliku. Jagħmlu sagrifiċċju Imma minkejja dan kollu jiġu vittimizzati, marginalizzati, għalhekk huwa importanti nipproteġuhom jekk verament ridu ninkoraġixxu s-sittadini sabiex jiżvela informazzjoni li tkun ta' interess pubbliku u dan jagħmluh bla tlaqlih. Jiena nirriferi għal liġijiet nazzjonali li suppost għandu jkollu kull stat membru l-protezzjoni assoluta tal-informaturi mhux dejjem possibbli qed naraw. Għax jekk naħa l-oħra ma tristax rikorri għal ukoll għal liġi biex tiġi protetta, inkunu qegħdin nitħlu ftit fis-saqaq. Għalhekk ħafna drabi sta għal rati biex jiddeċidu. Grazzi ħafna. Is-sur Eptideos. Giorgios, Iva, grazzi, President. Fis-settur pubbliku, kumpaniji kbar u kol jinsabu, jinsabu persuni għalbena li jitkellmu dwar il-frodi, min jistana, mod ikun qed jagħmel korruzzjoni, min qed javad it-taxxa u jitkellmu fuq il-korruzzjoni f'kelma waħda. Dawn huma ċittadini li jikkundannaw attività illegali. Imma ħafna drabi naraw li jispiċċaw il-vitmi tal-istess kuraġġ tagħhom. Ipattu ilhom ħafna drabi naraw li jitilfu ħajjithom dawn ikunu edin jassistu l-istat ma ninsowx għalek l-istat għandu id-dmir li proteġijom. Għandu id-dmir jistituzjonalizza il-metodi sabiex isaħħaħ il-qafas ta' fej jistaw jaħdmu l-informaturi hemm bżonn niżguraw li ikonna situazzjoni fejn in-nies ma jaħsbu wiex darbtej li jitkellmu dwar l-affarijiet ħżiena li jaraw. Qed nitkellmu wara kollox fuq l-istat ta' dritt. Iva, grazzi ħafna għall-Kummissjoni Ewropea, Onorevoli Kummissarju, is-Sur Avramopoulos. Fidejk. Dear colleagues. Kollegi, L-għonet nishtiq nir-ingrazzja l-rapporter għal dan il-rapport li huwa rapport kontribuzzjoni importanti għad dibattitu tagħna. Il-Kommissjoni temmen illi il-protezzjoni ta' dawk illi jitkellmu tejn biex naqbdu ċertu infrazzjonijiet tal-liġi illi kiku ikunu diffiċli illi nidentifikaw. Il-whistleblowing <coughs> huja komponent importanti primarju fil-katina għall-infurzar effettiv tal-liġi u s-salvagwardja tal-interessi pubbliċi. <coughs> Nixtieq ngħid illi rridu nipproteġu l-whistleblowing responsabbli illi ġeneralment huwa fl-interess tal-pubbliku u huwa importanti illi nissalvagwardjaw id-drittijiet l-interessi tal-entitajiet li huma effettwati mir rapport tal-whistleblower fostom id-drittijiet tad difiża. Issa kif nistgħu l-aħjar niksbu tali għanijiet u kif nistgħu nikkontribwixxu fuq livell Ewropew. Kif tafu l kummissjoni bħalissa qiegħda tiffanalizza l-valutazzjoni tagħha tal-ambitu ta' tali azzjonijiet Ewropej. Il-konsultazzjoni pubblika tagħna ġibdet ħafna interess u rċevejna 5700 risposta li minnhom 200 minn organizzazzjonijiet ta' azzjonisti involuti. Il-riżultati huma disponibbli online. Iżda nixtieq ngħid li l-rispondenti kienu kollha favur illi jipproteġu il-whistleblowers. Meta ġew mistoqsija fl ambiti l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa lill istati membri biex tipproteġi l-whistleblowers l-ewwel l-erba' huma li semmaw kienu il-ġlida kontra il-frodi u l-korruzzjoni. Imbagħad il-ġlida kontra l-evażjoni fiskali. Imbagħad il-protezzjoni tal-ambjent u fl-aħħar protezzjoni tal-saħħa pubblika. Aħna ikkommissjonajna studju western u għamilna mapping dettaljat ta' situazzjoni legali fl-Unjoni Ewropea fostom permezz ta' konsultazzjoni timirati mal autoritet nazzjonali u l-azzjonisti kollha valuti. Il-Kommissjoni ser tikkonsidra iktar azzjonijiet fl-ewwel sitt xhur tal-2018 u f'dan il-kuntest. Ir-rapport tagħkom huwa rapport li jasal fuqtu soluzzjonijiet ser jittieħdu in konsiderazzjoni fix-xogħol tagħna. Grazzi ħafna. Grazie ħafna. Grazie ħafna.